illi mill-5 ta' marzu il-sidġu tagħha issawa vakanti u wara il-nomini ta' Vjorika Danċila ħa il-Prim Ministru tar rumanija fil-fatt ħatibda tibda mill- 29 ta' jannar tas sena 2018 nixtieq nilqa' fostna li sinjura Danċila u nfakkara li għandha wkoll tirrispetta d dmirijiet u l obbligi tagħha kif għandna fir-regolament. il kumitat